Ora l'ordine del giorno eh, reca gli interventi di un minuto. Issa, komplu bl-agenda, għanna diskorsi ta' minuta jibda sur Papa Nikolaw. Kirja Proedre, Dawn l-ħar xur u snin Tkellimna fuq l-immigrazzjoni illegali dawn huma affarijiet li jsiru f'ambjenti estremisti fejn jkun hemm ukoll ir-razziżmu. Il-flussi fil-reġjun tal-Evros naqas. Naqsu u dawn il-flussi naqsu għax il-frontieri qed jiġu massa aħjar minħabba s sirja nixtieq infakkarkom li l-pressjoni reġgħet żdiedet. Il-problema tal-immigrazzjoni illegali ma tistax tiġi biss eh, eh, solvuta mill-Europa mil biss, hemm bżonn li nsibu xi sistema eh, oħra, forsi mhux leġislattiva sabiex il-solidarita tkun verament istatorija l-Europa. U il-pis jinqasam kif suppost. Grazzi ħafna. Is-sur Stavrakakis. Stis 6 Aprilju 2009 iskiro. Grazzi ħafna. Fl-2009 kienem tarrimot. terremot. Diagozjon su komjun pollon ε, eh, Kien hemm terremot fl-Abruzzo. Il-Parlament Ewropew diġà diskuta u ra kif jinuża il-Fond ta' Solidarjetà 500 miljun inataw lil dan ir-reġjun mħabba l-infrastruttura. Tliet snin wara nhar it-tnejn li għadda stess Sinjura President, il-qorti Italjana eh, kondannaw sitt persuni li jaħdmu f'dan ix-xogħol eh, li suppost setgħu jipprevedu il-terremoti u il-qorti sabitom ħatja. Mux dawn il-nizbis imma l-komunità xjentifika kollha li għandha terfa responsabilta. Wasal iż-żmien għall-Parlament Ewropew biex jieħu miżuri u jikun u jikkundanna dak li għamlet l-Italja fuq dan il-kas. Grazzi ħafna, Is-Sur Tejle. Is-Senjura Taylor nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nitkellem fuq il-riżenja tas-sur dalli u direttiva tat-tabak. Mhux se fuq il-sur dalli mhux se noqgħod nirrepeti dak kollu li ntqal fil-medja il-fatt li qed hemm ħafna affarijiet li mhumiex ċari, il-fatt kux ħati is-sur dalli jew le mhux ċara xejn din biċċa xogħol. Il-Parlament Ewropew ċittadini hemm bżonn jiġu informati kif suppost din l-affarijiet li qed jiġru u nisperel dan jiġri. Issa fuq um, kas serju ieħor um, l-istejtu sa' din id-direttiva wara li ovvjament is-sur li riżenja il-tabak jeqret il-ħajja ta' 600 persuna kull sena fl-Unjoni. Il-Kommissjoni Ewropea ma tikkonvinċinix fuq din il-direttiva li għadha priorità. Il-Kommissjoni tgħid li d-direttiva se tiġi malaj imma meta jkun hemm kummissarju Malti jiġi nominat ix-xogħol isir dan jistgħu ħafna xhur. Konsultazzjoni inter-service ukoll bid-Diġi Sanko jiena naħseb li ma nafx għal xiex irridu nistennew li jkun hemm kummissarju ġdid li jiġi maħtur biex inkomplu għalhekk hemm bżonn verament li aħna naraw li ċittadini tagħna nipproteġuhom il-saħħa tagħhom ukoll. Grazzi is-Sinjura Anders Dotter. Grazzi. Jena nixtieq naqsam ma'kom storja fuq xaġa li rajt fuq YouTube dan l-aħħar eh, fuq il-videos li huma pirated imma il-copyright eh, il-kanzunetta li kienem kienet eh, jina kienet toġobni. The song in question is a disco remix of a popular eh, kienet remix ta' kanzunetta minn Gucci Vamp DJ La Churbag. il-billoba ta' Thrones u koll li hija bbażata minn kittib George or Martin. Hemm il-kummenti ġifiri tal-min ra dan il-video anki hemm dawk id-drittijiet tal-copyright. Kien hemm ovvjament il-mod ta' kif il-kultura tiżvolġi u taffettwana u anki taffettwana fil-ħajja tagħna ta' kuljum, grazzi. Grazzi. Is-Sur Bafton. Grazzi ħafna, Signora President. Palissa bl-affarijiet kollha qed isiru fir-Renju Unit ma tantx issaw laħqu magħhom. Il-Foreign Secretary f'Berlin qal li l-Unjoni trid tkun diċentralizzata mbagħad il-Prim Ministru qal li l-Banking Union biex din eh, tkun trid tkun federalizzata hemm ukoll il-garanzija dwar il-Trattat tal-Lisbona li David Cameron dejjem garantix li jkun hemm referendum għalhekk issa Sur Browser talab li jkun hemm trattat ġdid mela nassumu li n-nies se jkollhom id-dritt tal-vot fuq xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar il-referendum ta' Cameron meta se jsir dak li ilu jwiet fil-elezzjonijiet Ewropej li jmiss, għaliex ma tinatax il-Unit il-vot qabel l-2014. Imma jekk l-Ewropa trid tiġi federalizzata, naraw li rixet jiġri fil-Unjoni Ewropea, forsi eh, l-Unjoni tittara li tinħareċ toħroġ ir-Renju Unit. Grazzi, is Mezzaros. Köszönöm, elnök asszony! 2004-ben 10 Grazzi ħafna. Fl-2004 għaxar pajjiżi ġodda saru membri tal-Unjoni Ewropea. Negozjati tal-sħubija dan il-proċess kollu qablu kien hemm diskussjonijiet fuq ċerti affarijiet prioritarji li kienu jinkludu id dikris benish ġifiri eh, meta naraw li f'dan ir-reġjun tal-Benex kien hemm ċertu dikris li jippermettu il-diskriminazzjoni. Dejjem qed nitkellmu fuq l-ethnic cleansing. Daw ma nistax ngħidu li m'għandhomx effetti legali llum għax il-qrati dejjem jużaw dawn biex jinterpretaw anki pala, pala kazistika dawn il-dikris ma kellomx ikunu xkiel għal sħubija imma bżon nisibulhom il-kaptu. Meta nitkellem fuq dritt tal-bniedem, anki fil-pajjiżi propji dejjem wieħed irid iqis kontradizzjonijiet legali għad baqa li jkunu qegħdin jeddu l-minoritajiet fl-Ewropa. Grazzi ħafna issa is-sur Kuxkieri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 fl-2008 il partit nazzjonalista rebaħ l-aħħar elezzjoni ġenerali b'maġġoranza relattiva ta' 49.3 li tfisser maġġoranza ta' membru parlamentari wieħed. fl-aħħar xhur din il-maġġoranza fil-parlament ġarbet telfiet voti importanti. deputati min-naħa tal-gvern għal diversi drabi astjenew u saħansitra vvotaw kontra l-linja tal-gvern saħansitra sfiduċjati ministri. kien hemm ukoll riżenja ta' deputat mill-grupp parlamentari fil-gvern dan ifisser li l-partit fil-gvern ma għandu maġġoranza stabbli fil-parlament imma għandu biss ftehim ta' koalizzjoni ma' dan id-deputat. f'malta l-gvern qiegħed immexxi mingħajr maġġoranza assoluta tal poplu warajh u mingħajr maġġoranza stabbli ta' deputati. il parlament ilu xhur ma jiffunzjona kif suppost ix xandir tal istat huwa manipulat mill partit fil gvern. sitwazzjoni bħal din tesiġi li l-gvern imur għal ġudizzju demokratiku tal poplu jiġifieri elezzjoni. il gvern nazzjonalista dan m'għamlux quddiem sitwazzjoni ekonomika ta' kriżi malta għandha bżonn gvern stabbli u li kapaċi jmexxi mingħajr inċertezzi. nappella lill parlament ewropew biex isegwi mill qrib is-sitwazzjoni f'malta. Grazie onorevole Meyer. E, e Mr. Sur Meyer. President, Kif kont qed ngħid jiena nixtieq ngħid illi ċerti gvernijiet fil-Unjoni Ewropea qed jorganizzaw rejds tal-polizija kontra d-demostrazzjonijiet eh, li qed isiru fl-Ewropa. Kien hemm rapport pubblikat li jiddenunċa eh, dawn fil-Spanja, Greċja, fil-Rumanija, fil-Spanja għandna problema imħabba fil-fat illi il-kapijiet eh, politiċi responsabli għal forzi armati li intervenew f'dawn il-dimostrazzjonijiet huma qegħdin jgħidu b'mod ċar illi huma qed jaġixxu skont liġi. Però kull abus u użu ta' forzi sproporzjonati ma nistawx jibqaw għaddejjin b'dan il-mod eh, irregolari dawk li huma responsabbli biex jagħtu l-ordnijiet għandhom jiġu eh, eh, kritikati eh, kull qatt li juża dan għandu jiġi kastigat. Grazzi. Essur Bilbao. Il-pajizi baski għandhom modell ta' svilupp li huwa li għandu karatteristiċi kulturali u soċjali li jagħmluh partikolari. F'għaxar snin aħna għanna tliet darbit il-GDP li kellna 10 snin ilu u issa għanna l-istess GDP tal-Olanda. Anki il-policies tagħna u rew illi aħna għanna identità ekonomika uh, u issa għanna elezzjoni nhar Palissa hemm il-kriżi u aħna se nirsolvuha din il-kriżi billi eh, napoġġaw il-kompetitività l-internazzjonalizzazzjoni mingħajr ma mingħajr dan ma nistgħux ikollna żvilupp ekonomiku mingħajr ma jkollna żvilupp uman irridu najdu x'inhuma lezzjonijiet li tallimna fil-fajizna. Eh, Il-poplu bask nar il-ħat għal fil elezzjonijiet li nishtiqun inżommu l l-identità tagħna u nibqgħu fl-Ewropa rridu nisimgħuhom l-ċittadini jkollna demokrazija fil-pajjiż tagħna. Is-sur Angurakis. Grazzi, President. Il-Trojka waslet għal memorandum numru 3 wara ħafna problemi u pożizzjonijiet differenti. Rajna eh, xġara tnaqqis tal-35 ta' 5% fil soċjali u dawk li edin jaħdmu irċevew erba salari d-xar biss. Id-deficit finanzjarju qed jużaw bħala pretest għal illi imminaw l-istruttura ekonomika intera tal-pajis. Dinja ħaġa li rajnija f'ħafna pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Biżejjed issa, issa wasal iż-żmien biex il-ħaddiema jirribellaw jitolbu welfare popolari u autorità popolari u tmim għal eh, problemi li nħalqu mill-monopolju tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Esur Sogor. Grazie, President. Nishtiq nisbet l-attenzjoni tal-membri tal-Parlament kolla, u mod partikolari tal komissarju fuq kwistjoni importanti. Ħafna organizzazzjonijiet, NGOs, rumeni, et jamlu l-ħajja impossibli fil-settur tal rizorsi umani. Il-finanzjament ta' ħafna proġetti ġi blokkat mill-Kummissjoni. Jena mhux qed niddubita l-importanza ta' ċertin starriċ, ċertu starriċ fuq kif dawn l-istudji qed jiġu imexija. Però hemm ħafna attivitajiet li qed jiġu minati għax ma jarċevux iktar eh, eh, appoġġ finanzjarju. Finanzjamenti. Eh, għaw problema ġenerali ta' kredibilità ta' dak li jiġi finanzjat, però ma rridux nittrattaw kollox bl-istess e, bl-istess atteġġament ma nistawx eh, dawn l-attivitajiet namlom impossibli fil-Rumanija. Grazzi, signora Jaroka. Nishtiq nilqa il- il Ewropew tal-18 u 19 ta' novembru ta', ta ottubru, skużawni. U eh, qed jitlob li l-istati membri kollha eh, jiġildu iktar eh, għal kriżi u jiġildu kontra il-faqar u l-esklużjoni. Kien hemm tendenzi negativi għax dejjem inqas hemm nies li jistgħu iżommu standard ta' ħajja eh, deċenti u ħafna drabi sostistenza hija sfida. Il-Kunsill se jkollu laqa fi novembru biex jitkellem fuq l-MFF e, e, biex jitkellem fuq il-problemi tal-nis marginalizzati. Ħafna komunitajiet svantagġati u ħafna Eh, gvernijiet nittama se jipromovu dawn l-emendi u nkunu bekk nkunu nistaw naslu għal politika reġjonali biex tkun tista' tgħin il-miljuni ta' Ewropej. Grazie, onorevole Dan. Grazie, signora Dancila. Grazie, aħna il-koll nafu dwar id-diffikultajiet finanzjarji li qed jiffaċċaw il-bdewa Ewropej minħabba uh, nixfa illi hemm f'ċerti reġuni tal-Unjoni Ewropea fir-Rumanija in-nixfa erdet kważi nofs il-ħsad taċ-ċereali u din hija sitwazzjoni qed tagħmel ħsara kbira lil qasam tal-agrikoltura u biex aħna intaffu d-diffikultajiet li qed jiffaċċaw il-bdiewa l-Unjoni Ewropea trid tieħu l-miżuri trid turi solidarjetà mal-bdiewa illi jaraw li l-xolom jisfa fix xejn minħabba din in-nixfa u l-amministrazzjonijiet għamlu l-setaw imma xort għandhom bżonn l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea L-Unjoni Ewropea ħolqot il-Fond ta' Solidarjetà biex propju tejn lil popolazzjonijiet mill-quta mill-arar, imma aħna għandna bżonn tal-għajnuna minħabba n nixfa għax in-nixfa qed ikollha impatt eh, kbir fuq il-bdiewa u anki fuq is-sigurtà tal-prodotti tal-provista tal-ikel. Signora Ayala Sender. Grazzi, Signora President jiena rrit sempliciment niġbet l-attenzjoni tijak għal katastrofi naturali illi seħu fir-reġjun tiegħi ta' Aragona f'ħafna partijiet differenti u anki fi Saragosa l-kapitali. 150 municipalità intlaqtu mill-arar l-infrastruttura, skejjel, highways, eh, eh, eh, ġratilhom il-ħsara għall-ammont ta' 24 miljun euro. Palissa minħabba daw l-arar flimkien mal-krizi id-żona tagħna hija milquta propju ħażin ħafna l-partiti politiċi ma ħadux azzjoni mal-ar biżejjed biex jiżaw il-fondi tas solidarjetà għal dan il-għan. Gallagher. Uh, Sur Gallagher. Jiena ħad gost illi nara il-presidenti tal-parlament u tal-konsil jiffirmaw il-ftejim illi Eh, Fassal tjena sa il-Komissarju Damanaki għanda il-odda biex tapplika sanzjonijiet eh, kontra dawk il-pajizi illi wet u sajt li mhux sostenibbli bħall per pereżempju fil-qasa u l-Gżejjer Faro dejjem fil-qasam tal-kavalli dan kien fl-2008 il- Eh, dawn il gżejjer kienu edin jistadu għal ammonti konservativi ħafna ta' kavalli imma mbagħad għal ewwel 150,000 tunnellati għaż żewġ eh, pajjiżi ġifieri żieda li mhijiex aċċettabbli il-prezz ma, ma naqas minħabba dak li ġara fil-ġappun. Immessa l-Kummissjoni għandha fideja l-odda biex tieħu azzjoni u timplementa dispożizzjonijiet li hemm fir-regolament illi ġew appoġġati b'mod kważi unanimu f'din il-Kamra eh, għaliex uh, id-diskussjonijiet biex insibu soluzzjoni għal darboħra ma waslu għal ebda riżultat pożittiv. Grazzi. Is-Sur Buzoj. tema finanțării IMM-urilor organizzata de gruppu ALDE la karaw particip. Il-ġimma li għaddiet kena dibattitu fuq il-finanzjament tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju organizzat mill-grupp ALDE. Kien hemm iktar minn mit rappreżentant tal-SMEs u mill-istituzzjonijiet bankarji, kien hemm kommissarju kummissarju Tajani, rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u anke tal-Gvern Rumen. Aħna sajna naraw it-ħassib li għandhom il-kumpaniji żaru ta' daqs Parlament u l-istituzzjonijiet Ewropej kollha kemm huma u mbeda ħafna mir-realtajiet tal-SMEs. Aħna bħala deputati Ewropej flimkien mal-Kummissjoni irridu ikonna diskussjonijiet iktar iffokati mal-SMEs u l-inqisu l-bżonnijiet tagħhom dejjem nisimaw eh, nisimawhom igergru dwar il-kondizjonijiet illi eh, iżommu għom lura mill-li parteċipaw fi programmi Ewropej. Dawn ir-realtajiet irridu nqisuhom meta aħna infaslu l-perspettivi finanzjarji li jmiss hemm bżonn ta' kondizjonijiet iktar attrajenti għal kumpaniji zaru ta' daqs medju Ewropej. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Anderson. Eh, il-membri tal-parlament għandhom l-immunità imma din għat manda tintuża f'każijiet ta' eh, diskorsi li irrawem mibeda aħna qegħdin naħdmu biex inwaslu biex nsibu eh, soluzzjoni għal konflitti u għal rikonċiljazzjoni. Il-konflitti jistaw biss jiġu solvuti billi wieħed jinnegozja, jitkellem u li jati spazju lil ħaddieħor u ma noqogħdux inżommu mal-pożizzjonijiet tagħna jien għandi raġun u eh, eh, l-interlokutur tiegħi għandu tort il aħna rridu niddissoċjaw ruħna minn kull deputat tal-parlament illi jamlu kummenti illi eh, irrawmu iktar mibeda. Eh, F'Belfast kien hemm il-pulizija ħejjew eh, file propju fuq xi kummenti illi tpoġġew fuq Twitter minħabba żewġ irġiel omosessuali u eh, situazzjoni bħal dawn qatt m'għandhom ikunu koperti minn xi privileġġi jew xi immunità ta' xi deputat fil-Parlament Ewropew. Grazzi. Is-Sur Nikolescu. Grazzi, Signora President. Jiena tlabt il-Kummissjoni biex toħroġ bi strateġija biex Eh, eh, taffi xiftit l-impatt tal-oli tal-prezzijiet tal-ċereali il-nixfa zidet il-prezzijiet u l-ispejjeż ukoll fil-produzzjoni tal-ċereali u dan ukoll kellu impatt negattiv fuq il-konsumaturi. Fl-istess ħin madwar l-Unjoni Ewropea il-bdiewa huma mħasba u r-raħala li forsi mhux se jkollhom għal għalfa l-annimali. Eh, L-Ukrajina ħabret illi mhix se tagħmel eh, iktar esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea u dan ovvjament wassal għal iktar oli fil-prezzijiet fil-Borza ta' Chicago. Sa qed nitkellmu dwar il-tensjonijiet fis-swieq internazzjonali din hija sitwazzjoni konkreta m'għandniex ninsew illi il-prezzijiet se jibqgħu għoljin fl-ewwel tliet xhur tas-sena d-dieħla, anzi l-prezzijiet se jaslu għal livell Eh, storiku l-Unjoni Ewropea għandha bżonn strateġija biex teleb din il-problema u kull darba li nsemmuha din l-istrateġija l-Kummissjoni tajdin għandna bżonn miżuri strutturali. Veru għandna bżonnhom, imma hemm bżonn ukoll soluzzjonijiet konkreti għal problemi konkreti. Grazzi. La parola l Grazzi. Is-sur Banki issa. Kollegi. Az ENSZ éghajlatváltozási keretez, egyezménye keretében 1990... Jena, soddisfat ħafna li għad baqa maħna rappresentant tal-Kommissjoni għawnek maħna. Nixtieq nitkellem fuq il-protokoll ta' Kyoto eh, tal-din is-sena l-2012 li se jiskadi fil-fatt f'din is-sena u sal-2020 dan il-protokoll irid jiġi mġeddet l-istati membri, inklusa l-Ungerija, għadu miżuri differenti għal dan il-għan. L-Unjoni Ewropea f'dan ir-rispett tiġi konsidrata isa stat wieħed. Għalhekk meta nitkellmu fuq it-tnaqqis ta' emissjonijiet hemm ċertu stanijiet min-naħa tal-istati membri. Anki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 u ċentrali il-problemi huma konsiderevoli. Grazzi ħafna Sinjura Tikaw. Grazzi ħafna Sinjura President, Sur Kummissarju l-inkompetenza tal-gvern tal-lemin fil-Rumanija f'dan l-aħħar sentej ġab eh, problemi anki um, programmi li kellhom jiġu kanċellati mill-fond um, struttur, mill-fondi strutturali. Dak li għandhom xjaqsmu mal-trasport u l-kompetitività. Dawn ġew sospiżi dawn il-programmi. Għax l-ammonti il programmi għax l ammonti ġew imnaqsa il-gvern issa ġimitlub li fi żmien xarej jagħti sodisfazzjon għal mod ta' kif ġew immaniġeti ħażin dawn il-programmi. Aħna nixtiequ nagħmlu appell il-Kommissjoni li tkompli tiffinanzja dawn il-programmi għax dawn wara kollox huma għal ġid ċittadini. Issa, eh, Sinjura Ojoland. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Parlament Ewropew tal-waqt se titressa abbozz jitressa abbozza direttiva dwar il- il-fuels il fuels tal tal-magni, speċjalment meta nitkellmu dwar l-oil shale. Aħna nixtiequ li nkunu nistaw niproduċu l-oil shale u namlu l-estrazzjoni ta' dan it-tip ta' fuel fl-Estonja biex ma noqogħdux nimportawha. La bozz ta' leġizlazzjoni tista tpoġġi ċertu pajjiżi f'ċertu għada diffiċli u l-produzzjoni tal-olxin musa tibqa possibbli l-emissjonijiet mhux se jonsu, anzi se jiżdiedu għax se naraw li kunem il-bżon artifiċjali li nesportaw lej l-Estonja ġifir il fjuwis jiġu importati se eh, eh, jizidu. Il-premju eh, Nobel f'dwar il-paċi zvija għax tlet snin ilu tawħ l-Obama u tlet snin wara dan li sar irdu jtuħ l-Unjoni Ewropea ġifiri. Grupp ta' istituzzjonijiet li flimkien mal-gvernijiet tal-emin edin flimkien jamlu gwerra fuq in-nis il-ħaddiema, iċ-ċittadini li jaħdmu. U għandhom strument, arma, għannom tal nista tal-banek, dawk li huma l-iktar stana, kontra il-ħaddima biex dawn tal-axħar jamlu tajja pal-krizi. Bżon li nġildu l-ura mill-Ispanja, il-Gregi, il-Portugal, kulħadd jiprotesta. protesta u l-strikes u l-strikes se jisiru fil-Greċja, fil-Spanja, f'Malta, f'Ċipru u f'Portugal fl-14 ta' novembru. Se jkun hemm nixtiequ li naraw iktar protesti fil-14 ta' novembru se tkun data li se tibqa' tissemma fl-istorja meta l-Ewropa se tgħid le għall-austerità il-ħaddima jistaw jirreżistu. Huma jridu li eh, permezz tal-strikes tagħhom iżommu iwaqfu l-aġenda tal-austerità li qed tipproponi l-Ewropa. Grazzi ħafna. Is-Sur Winkler. Grazzi ħafna, Signora President, kollegli, Sur Kommissarju, l-Unjoni Ewropea illum edha f'salib it-toroq. Il-proġett Ewropew mħabba l-pressjoni tal-kriżi issa f'periklu u anki mħabba l-xenofobja, l-estremizmu u l-populizmu kunsill Ewropew tal-aħħar rajna li eh, irid isalva iż-żona tal-Euro u l-Ewropa kollha kemm issa għalhekk għandna bżonn li nerġgħu niksbu l-appoġġ taċ ċittadini u meta ovvjament jkunu qegħdin ibatu iduru lejn il-gvernijiet. Aħna għandna problema ta' demokrazija, tal-identità, il-fatt li rridu ngħidu lin nies verament eh, l-Unjoni Ewropea hija tagħhom u l-istituzzjonijiet iridu għandhom id-dover li jagħmlu jagħtu dik l-informazzjoni f'kull reġjun tal-Ewropa jiena nemmen il-Parlament eh, Ewropew għandu jkollu rwol ċentrali f'dan il-proċess. Grazzi ħafna. Grazzi, onor. Grazzi, issa issur Kelly. Grazzi ħafna, Signora President, li tajni il ċans nitkellem ftit fuq konferenza li qed norganizza f'dan il-Parlament mill erba sa 8 ta' Marzu dwar il-Global Science Collaboration din dan se jkun fil-kuntest tal-presidenza irlandiża il-Parlament Ewropew u il-presidenza se jistiednu flimkien n-nies mid-dinja tax-xjenza biex naraw kif minn perspettiva dinjija nkunu nistgħu nikkonsidraw ċertu sfidi f'dan is-settur. Minflok nikkompetu kontra xulxin naħdmu iktar mod eh, bċertu kollaborazzjoni fl-imkien. Nisperaw li kun rappreżentanti minn xi mit pajjiż mid-dinja kollha f'dan il-parlament li jiltaqgħu f'dan il-parlament mill erba sa ta' Marzu u nisperaw li b'dan il-mod nkunu nistaw verament noħolqu l-bidu ta' iktar kollaborazzjoni biex naħdmu fuq il-potenzjal u dak li ġejalina wara l-2020. Grazzi ħafna, grazzi is-Sur Milski mhux qiegħed taw mela nisimgħu mingħand is-Sur Davis issa. Grazzi ħafna, Signor President. ħafna drabi, is-sur Nigel Farage tal-Partit Indipendenti tal renunit Unit araw il-Union Jack mu mux taw. ħafna drabi din il-persuna ehm, kritikat il-finanzi u l-manager finanzjarju tal-Unjoni Ewropea ma xinejdu fuq il-partit tijaw u l-finanzi. Ehm, sentej ilu Eh, talab li kunem trasparenza tal-MEPs kolla kienem u koll updates kla kull tlet xhur. Imma ovvjament eh, kien qed jikdeb fuq mill-website qed jgħid li qed dak li jonfoq mu minnu xejn. Ħafna drabi ma jkollux l-informazzjoni kollha ma jkunux verifikati affarijiet informazzjoni fittizzi qed jgħid li anki tilef l-invoices jikkritika l-Unjoni Ewropea Ewropea tal-mod tal-finanz taħu l biss jaf kif iżom eh, u jerfa l-invoices il-listi għaw laqqas biss jamlu l-updates. U verament eh, il-rendi konti u huwa ħażin. Fej qed imorru l-flejjes li jaqlaw u jitfaħħom fil-kontijiet personali tal-MBPs naħsbu li dawn qed jizommhom għalih il-flejjes il- dan il-partit il verament mhux qed juri li huwa trasparenti, anzi huwa maħmuċ, mhuwiex onest, għax fir-realtà qiegħed jilabna darboħra sur Faraċ jitlob li l-tati rendi kont l-Unjoni Ewropea forsi il-membri jistaw jitu ibdew jitolbu li ju jirrispondi li l-om. Grazzi. Bene, kollegi il... Kollegi, E tu spiċċa nirringrazzjaw l kummissarju illi baqa maħna sal-aħħar u